Baradan, dan, is-sur Mazalka, kif ukoll is-sur Speroni ġew maħturin bħala membri sostituti tal-Kumitat dwar il-Kodiċ ta' Kondotta l-EPP, l-Soċjalisti, l-Aldel, Hodor u l-Gwe, kif ukoll non allinjati dawn il-gruppi batu nominazzjonijiet għal membri tal-kumitati dawn il-listi jiġu publikati fil-minuti jekk m'hemmx oġġezzjonijiet allura dawn in-nomini jitqisu bħala nomini li ġew deċiżi.